2015 meta iddaħlu kontrolli fuq il-frontieri suppost kienu jkunu l-aħħar miżura, però qed jintużaw mill-Istati Membri meta jridu. Ġew imġedda l-50 darba sa mill-2015 din hija xi ħaġa legali però l-Kummissjoni ma tat sanzjonijiet ovvjament le għax qed nitkellmu dwar pajjiżi bħal Ġermanja illi f'April ta' dis-sena estendew il-kontrolli tama l-Awstrija meħabba l-immigrazzjoni, għavadja ma nafx kif l-immigranti se jaslu sal-Awstrija meta soldati kroati qed iwaqfuhom. Hemm bżonn illi niddefendu l-moviment ħieles u nispera li l-moviment li r-riżoluzzjoni tgħaddi. Grazzi ħafna issa fissem il-Pepe l-Onorevoli Kolakusic. Anzi, il-membri indipendenti. Grazzi ħafna. Ugwaljanza, multilingwaliżmu u l-movimenti les huma pilastri tal-Unjoni Ewropea. Ma nistax nippermettu li l-COVID-19 ikompli kontribwixxi għal di sitwazzjoni stramba fejn erba stati li mhumiex parti mill-Unjoni Ewropea qegħdin fiż-żona Schengen fil-waqt li erba' stati oħra bħal Bulgarija u Romanija u l-Kroazja mhux qegħdin fiż-żona Schengen iżda qegħdin fl-Unjoni Ewropea. Rajna illi xi pajjiżi introduċew u neħew il-kontrolli tal-frontieri għax dan ifisser illi qed inxejnu l pilastri tagħna l-għaqda taċ ċittadini kollha fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Bogdan għal minuta. Grazzi ħafna, Sur President. Aħna Nixtiequ ngħidu li l-inklużjoni tar-Rumanija fiż-żona Schengen hija illi aħna fil-fatt nkunu nistgħu niprovdu n-nies li jiġu jaħdmu f'mod staġjonali iżda m'għandniex reċiproċità fil kundizzjonijiet u ma nistax nifhem għalfejn hemm l-imblukkar xorta waħda biex lir-Rumanija tissieħeb fix-Schengen minkejja li ksibna u rrispettajna l-kundizzjonijiet tekniċi li kellhom jintlaħqu. Jiena naħseb illi qed naraw illi pereżempju fl-Olanda mingħajr l-ebda ġustifikazzjoni ilu joġġezzjona illi l-Rumanija tissieħeb fiż-żona Schengen u din qed narawha wkoll minnaħa ta' pajjiżi oħra iżda Rumanija għandu gvern ukoll favur l-Ewropa. U ma nistax nifhem għalfejn dan huwa possibbli. Grazzi. Le zippel per un minuto, Vielen Dank. 35 Grazzi ħafna 35 sena ta' Schengen. Din hija storja ta' suċċess bla dubju naħseb illi fil-fatt issa li għaddejjin minn din il-kriżi tal-korona għalaqna ħafna frontieri u allura qed nuru illi x-Schengen mhix xi ħaġa li hija ovvja u ehm, hija xi ħaġa li li eh, hija normali, iżda verament forsi għandna l-opportunità li napprezzawha hemm min jistudja jew jaħdem f'żewġ pajjiżi nies illi fil-fatt għattaw il-ħin liberu tagħhom pajjiż ieħor jew ħajjithom hija mqasma f'bejn żewġ pajjiżi, ma din raġuni jiena nixtieq nitlob lill-Kummissjoni, lill-Kunsill u l-Istati Membri biex iwessaw iż-żona Schengen kemm jista' jkun malajr u aħna għandna jkollna l-opportunità li nibqgħu ngħixu flimkien fl-Ewropa. Grazzi. Mille kollegi, adesso la parola all'onorevole Keller. l L'onorevole Keller. Signora Kommissarju, fil-bidu tal kriżi tal-Covid fil-9 Marzu, l-Ewropa tfarket f'ċertu sens eluf ta' ċittadini Ewropej, familji, ħaddiema transkonfinal ġew imblukkati u ġew separati. Jiena rajt dan fil-belt tiegħi ta' Strasburgu. Hemm bżonn li nitalmu minn dan l-avveniment bla preċedent. Naħseb illi qabel is-sajf irridu retext ta kif insejħulu, irridu naraw x'ġar eżatt u naraw x'istajna nagħmlu aħjar. Irridu noħorġu b'soluzzjonijiet operazzjonali. Jiena qed nappella sabiex ikollna mekkaniżmu iktar integrat sabiex nagħmlu ġestjoni aħjar tal-frontieri tagħna. B'dan il-mod irridu nkunu preparati għal teddi ġdid għal libertà ta' moviment, speċjalment jekk ikun hemm xi mewġa ġdida tal-imixija e kif għal Sur Lopez Aguilar. Importanti l moviment res għall ekonomija u l-impjiegi, grazzi ħafna Sinjura Keller, l-Onorevoli Markot għal minuta. Grazzi ħafna, Sur President, daw iż-żminijiet li bħalissa għaddejjin minnhom naħseb li wasal il-waqt li nagħmluha ċara kemm għandna xorti aħna li fl-Ewropa qegħdin ngħixu f'dawn iż-żminijiet tal-lum ejja nimmaġinaw kieku twelit xi mit-sena ilu. Kienet fil-fatt għadha kemm kieku għadha kemm għaddiet it-tieni gwerra dinjija, kien l-gwerra dinjija kien ħajkun hemm l-influenza Spanjola li qatlet ħafna nies u kienem in in germania ta' mmexxija minn nazis illi fil-fatt kienet se taqret l-Ewropa kif nafuha bħalissa u jiena naħseb illi x-xorti illi għandi jiena illi ma twelidx mit-sena ilu naħseb illi għandha tkun irrappreżentata anke f'dawn iż-żminijiet ta' kriżi fejn qegħdin nissiltu dan il-virus aħna qegħdin verament konxi ta' dak illi huma l-kisbiet tagħna ħalli naraw li l-virus mhux ħajtellef il-proġett Ewropew issa li din il-kriżi qiegħda. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Ġan Baski għal-minuta. Grazzi, Sur President. Kummissarju, kollegi, l-ewwel nett nixtieq Nikkoreġi l kollegi illi qalu illi l-istati membri għamlu żball meta reġgħu daħlu l kontrolli fuq il-frontieri hija l-Kummissjoni li fallit meta ġiet tal kontrolli tal-frontieri b'atteġġament inadekwat u bekk l-istati membri kellhom jieħdu miżuri unilaterali. Xi wħud għadhom ma femux illi jrid ikollok frontieri interni siguri iżda l-ewwel irid ikollok frontieri esterni li huma siguri. Ma tistax tippermetti li jitlu ħafna immigranti bla, bla kontroll u mbagħad ikollok frontieri interni siguri hemm l-atteġġament kompletament irresponsabbli ta' pajjiżi bħall Olanda pereżempju. Filwaqt li l bulgarija u r-Rumanija għadhom mhumiex fis-sona Schengen mhux aċċettabbli sal-Onorevoli Bjork. Meta niddiskudu Schengen ejjew ma ninsewx illi mhux qed nitkellmu biss dwar il-moviment il moviment ħieles fl-Unjoni Ewropea u l-vjaġġar għal-vakanzi u l-passaport fil-but tal-Ewropej. Ix-Schengen hija marbuta wkoll mal elluq tal-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea u issa qed naslu għal livelli tal-bliħ. Qed naraw dan fil-Balkan ukoll qed naraw politika illi qed tagħti iktar valur lil protezzjoni tal-frontieri esterni aktar milli mid-dinjità tan-nies. Twet u rejati, sfortunatament, wieħed mill-ar eżempji llum il-ġurnata huwa fil-Kroazja, il-pajjiż illi għandu l il presidenza pushbacks kważi faxxisti il-Kummissjoni għandha l-obbligu li tinvestiga dan kollu u twaqqaf il-mod ta' kif il-Kroazja qed taġixxi l-ebda pajjiż m'għandu jitħalla jikser id-drittijiet umani fuq il-frontier esterni. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna sal-Onorevoli Dupont, jogħġbok. Sur President, Aziz uh, Kummissar, jiena kelli tliet snin meta waqal ħajta Berlin u meta Schengen eh, fil-fatt kienet iffurmata jiena niftakar wkoll l-Ewropa dejjem kienet parti minn ħajti jiena esperjenzajt l-Ewropa bħala kontinent miftuħ, promettenti u ħieles u qatt ma stennejt li ħanerġa' nara li jkun hemm kontroll fuq il-frontur iżda minħabba l-pandemija u l-mod ta' kif kemm kienet qawwija kien hemm bżonn iżda li jsirek, però irrenjat ukoll ħafna retorika. Jiena naħseb illi dan li ġara juri kemm aħna marbutin ma' xulxin mhux biss ma' iż-żoni tal-fuq il-frontiera ta' kulħadd. U qed naraw illi Schengen ukoll hija xi ħaġa vulnerabbli u rridu nipproteġuha. Issa qisna qed nerġgħu nqumu daqsxejn fuq saqajna, iżda tfadlilna ħafna xirridu nagħmlu wkoll hija nippreparaw id żona Schengen aħjar u nużawha wkoll mod aħjar għall-Ewropa hija naraw li l-Ewropa toħroġ iktar b'saħħitha minn qatt qabel minn din il-kriżi. Grazzi. Issa l-Onorevoli Grazzi ħafna, Sur President, Sinjura Kummissarju, ħan nitkellem bi-Slovak. Aħna l-ewwel darba esperjenzajna kemm il-ħelsiet tagħna huwa fraġli. Dak li aħna ksibna permezz ta' żona Schengen huwa fraġli wkoll. Iżda il-mod ta' kif l-istati membri ħadu azzjoni mingħajr l-ebda tip ta' koordinazzjoni mingħajr ma ibbażaw fuq l-ebda bażi legali verament idajjef il-fiduċja tagħna fis-sistema kollha kemm hi naħseb illi Iż-żona Schengen mhix xi ħaġa ta' lussu li aħna ngawdu minnha biss meta t-temp ikun sabiħ. Le iż żona Schengen hija l-bażi tal-valuri tagħna fl-Ewropa. Jiena naħseb li m'għandux ikun hekk illi l-ewwel reazzjoni min-naħa tal-istati membri tkun illi jiġbdu lejhom u jgħalqu l-frontieri. F'każ bħal dan jiena naħseb illi flimkien rridu nerġgħu nsaħħu żona Schengen. Grazzi ħafna. Issa l fisser Visser Lima. Aħna verament ma konniex nafu illi dan il-villaġġ żgħir fil-Lussemburgu kien ħajkun simbolu ta' din iż-żona e, Ewropea fejn m'hemmx frontieri interni, il-akki ta' Schengen, il-ftehim ta' Schengen hija xi ħaġa verament importanti huwa eżempju tal-laqda Ewropea. Mela ngħinu biex nippreservaw din iż-żona l-COVID-19 waqfet lill-ċittadini Ewropej billi jkunu jistgħu jiċċaqlqu mod ħieles fl-Ewropa li jkollok din il-kord saniter Eh, u li inti tamponi restrizzjoni fuq l-vjaġġar sar jisa xi ħaġa normali. U iżda jekk is-sitwazzjoni hija simili min-naħa tal fruntiera għan-naħa l-oħra tal-frontiera, għalfejn għandna jkollna dawn ir-restrizzjonijiet kollha aħna rridu nkunu ġenerużi ma' xulxin, ngħinu lil xulxin, jiena naħseb iżda illi l pajjiżi għandhom jiftħu l-frontieri interni kemm jista' jkun malajr u xi ftit pajjiżi m'għandhomx jużaw il-COVID-19 bħala skuża. Grazzi ħafna lill-Onorevoli Fisler Lima. Issa l-Onorevoli Resla għal-minuta. Grazzi ħafna, Sur President. Il-libertà li wieħed jiċċaqlaq b'mod ħieles ta' ħafna miljuni ta' ċittadini Ewropej għat mal-valuri u kisbiet Ewropej. Il-pandemija globali u dinja xi ħaġa nifhmuha waslet biex jerġgħu jkunu introdotti il-frontieri interni iżda l-Unjoni Ewropea ma nistgħux ngħidu illi hija Unjoni Ewropea jekk ma jkunx hemm ċaqli u moviment ħieles, minħabba li din hija parti mill-istil ta' ħajja tagħna u l-mod ta' kif aħna nfasslu l-ekonomija tagħna. Jiena wkoll naħseb li rridu wkoll nippruvaw issa nerġgħu nestendu d-żona fl-istati membri kollha ħaj tkun eh, tirrappreżenta l-ikbar reġjun fejn hemm moviment ħieles ta' ċittadini fid-dinja. Iżda kien hemm illum min attakka lil pajjiżi aħna għandna l-itwal fruntiera territorjali fl-Unjoni Ewropea. Iżda jiena naħseb li ċ-ċittadini Kroati u Ewropej dalwaqt se jerġgħu jibdew igawdu mill-privileġġ wieħed jista' jċċaqlaq b'mod ħieles u anke igawdu mill-protezzjoni li jistgħu jiksbu permezz tal-protezzjoni tal-frontieri esterni. Grazzi, grazzi ħafna Rivoli Arimon. Grazzi ħafna Sur President, Sinjura Kummissarju, jekk inti eh, bħali fil-fatt eċt mal-frontiera dan l-ħar tliet xhur forsi indunajt kemm fuq il-livell legali u anke fuq il-livell simboliku kasbarna ż-żona e, Schengen. Meta qed naraw li kien hemm it-tliet pajjiżi differenti Ewropej li ma kinux qed jafdaw lil xulxin qas biss provaw jikkoordinaw ma' xulxin u ħadu azzjonijiet differenti verament tħassibni la din il-ħaġa. La ħadmu fuq il-mod kif wieħed jista' jerġa' jingħad flimkien bħala familji u laqas fuq il-mod kif nistgħu nintroduċu l-istrateġiji biex noħorġu minn din il-kriżi u minn dawn restrizzjonijiet kollha. Jiena naħseb illi minflok riġna bosta regoli li ħadd ma fehmhom. Jiena naħseb illi mill-raġun tiegħi tal-Belġu aħna ħriġna petizzjoni li jisimha Schengen 2.0 illi tfisser illi anke f'dawn iż-żminijiet ta' kriżi rridu noqogħdu attenti u noqogħdu lura milli nagħlqu l frontieri Grazzi ħafna. Issa fisem il-Kummissjoni għandna l-Kummissarju Johansen jekk jogħġbok. Grazzi ħafna Schengen ifisser il-ħelsien u l-ħelsien huwa bbażat fuq il-fiduċja reċiproka. Ix-Schengen hija xi ħaġa li hija kisba inkredibbli tal-Ewropa u naħseb illi dan jintwera wkoll hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Meta dan l-ewwel ftim kien iffirmat 35 sena ilu kien hemm miljuni ta' Ewropej illi ma kellhomx laqqas id-dritt illi jitilqu minn pajjiżhom. F'dan l-aħħar ftit xhur aħna ftakarna l-Ewropa kif tidher jekk ma nkunux nistgħu niċċaqlqu minn naħa l-oħra, sabbot responsabbli qegħdin nerġgħu eh, nirkupraw u nerġgħu nistabilixxu l-libertajiet iżda l libertà taċ-ċaqliq u tal-moviment mhix xi ħaġa li rridu nassumu li hija n-normalità, anzi rridu nibqgħu naħdmu flimkien biex nkomplu nippreservaw u nżommu ħajr proġett Ewropew tagħna. Jiena nixtieq illi nisħaq lill kunsill mal-kunsill biex jibqgħu jilqgħu l bqija tal-membri li jixtiequ jissieħbu fil- żona Schengen, iżda naħseb li rridu nagħmlu iktar milli nibqgħu ninsistu fuq l-status quo. Jiena naħseb li dawk kollha li jixtiequ jissieħbu fiż-żona Schengen naturalment iridu jirrispettaw b'mod sieħ id-drittijiet fundamentali u l-ftehim Ewropew naturalment. Żona Schengen li taħdem tajjeb ta' tiddependi ħafna fuq il-kooperazzjoni ta' bejn l-istati membri. Dana Illi qed jiġi fi membru wieħed jista' jaffettwa dak li qed jiġi f'istati stati membri kollha u jipperikola u jeddet iż-żona Schengen. Aħna rridu nkomplu naraw illi ż-żona Schengen hija b'saħħitha. Issa anke permezz ta' implementazzjoni b'saħħitha dan jista' jipprovdu wkoll ċertu alternattivi bħal pereżempju e, f'termini ta' kontroll u anke skambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi biex nippromovu l fiduċja aħna ħan nippromovu li jkun hemm dijalogu imġeddet u anke dibattiti politiċi fuq eh, l-istadju ta' Schengen. Jiena ninsab lesta ninkompli naħdem flimkien magħkom hawnhekk anke biex jinkiseb dan il-għan tant importanti. Grazzi. Grazzi ħafna l-Kummissarju Johansson. Issa għandna l-Ministru Brinjaċ fisem il kunsill Grazzi ħafna, grazzi ta' dan id-dibattitu. L-applikazzjoni ta' dan kollu huma importanti ħafna preservazzjoni tal-akki ta' Schengen, ġifieri Presidenta fissem il-Kunsilja ta' tistenna bil-ħerqa li nkun nistgħu naħdmu mill-qrib mal-Parlament Ewropew mal-Kummissjoni ħalli bekk nipprovdu struttura b'saħħitha ħalli eh, nkun nistgħu nilqgħu it-ħassib tal-leġislaturi kollha. Aħna rajna fil-konferenza eh, li kellna b'video, video conference f'Ġunju illi aħna eh, din nisqu iktar fuq il-prinċipju ta' eh, proporzjonalità u ċertu affarijiet li aħna nsibu fil-komunikazzjoni. Il-maġġoranza tal-istati membri u l-pajjiżi msieħba fiż-żona Schengen neħew issa restrizzjonijiet fil-15 ta' Ġunju. U l-oħrajn qalu li ħajamlu Hekk ħajneħħu l-restrizzjonijiet fuq il-frontieri sal-aħħar tax-xahar. Grazzi. Grazzi ħafna Ministru Brinjaċ. Nalqu dan id-dibattitu u votazzjoni ħassir għada. Issa għandna il-proposta min-naħa tal-Kumitat Ikon ma kien hemm l-ebda oġġezzjoni u skont l-artiklu 111 minħabba li ma kemm l-ebda oġġezzjoni nistgħu aħna nadattaw dawn il-proposti u dan ħajkun mbagħad ippubblikat. Jiena nixtieq ngħidilkom ukoll dwar dak illi diġà intqal il-bieraħ il U issa ngħaddu għall punt li jmiss. Ġifiri protezzjoni tal-ħaddiema fil-kuntest tal-kriżi tal-COVID. Jien nixtieq ngħidilkom li anke f'dan il-każ mhux ħajkonna l-opportunità li naċċettaw mistoqsijiet jew interventi bażi tal-sistema tal kart tal blu u jekk ikollkom ukoll ċertu affarijiet li tixtiequ tibatu bil-miktub tistgħu wkoll. Issa nibdew diskussjoni permezz eh, tal-intervent minna tal-Kunsill, il-Ministru Brinja Ċekjoġbok. Grazzi ħafna Iva il ħaddiema staġjonali jappoġġawna ħafna fil-qasam tal-industrija tat-turiżmu tal-agrikoltura meta ma jkunx hemm biżżejjed ħaddiema fl-istat membru li taħdem barra minn pajjiżek diġà diffiċli. Il-protezzjoni għandhom bżonn dawn il-ħaddiema hija verament xi ħaġa importanti, speċjalment f'dan iż-żmien ta' bosta sfidi ir-restrizzjonijiet u miżuri ta' distanzjament soċjali verament inħassu ir-rati tal-qatt żdiedu wkoll u din hija xi ħaġa li verament ħolqot ħafna problemi l-istati membri implementaw bosta miżuri ħalibek jagħmlu tajjeb u jissiltu kontra l-implikazzjonijiet fuq is-suq intern, is-sigurtà soċjali u s-sistema ta' welfare. Nafu li ħafna minn dawn il-miżuri għandhom lan jipproteġu il-ħaddiema f'ċertu setturi tal-ekonomija. Nafu li l-emerġenza tas-saħħa qiegħda twassal biex aħna e, intejbu sitwazzjoni iżda id-diffikultajiet soċjali jinħassu ħafna. F'Mejju kellna video conference fejn kellna l-opportunità li l-Ministri tal-Politika Soċjali jkun jistgħu jaqsmu bejniethom l-opinjonijiet fuq l-istrateġiji nafu li aħna rridu wkoll nużaw dan il-kwistjoni tal-rikupru nafu illi rridu wkoll nagħmlu salvagwardja tal-possibiltajiet u anke tal-protezzjoni ta' dawn il-gruppi. Il-kwistjoni tal- ħaddiema transkonfinali u ta' ħaddiema staġjonali kien xi ħaġa li semmejt bosta drabi dan Eh, il-grupp ta' nies u ħaddiema vulnerabbli verament issemmew ħafna u naħseb li l-membri tagħhom m'għandhomx membri ta' dan il-grupp m'għandhomx ikun diskriminati. Il-COVID-19 il-pandemija sfurzat biex il-frontieri jingħalqu iżda kollu il-membri tal-Kunsill Ewropew qalu flimkien b'mod konġunt illi dan it-trasferiment għandu jkun garantit biex is-suq waħdini jibqa' jaħdem tajjeb. Issa kien hemm ċertu stati membri li xorta waħda neħew ħafna restrizzjonijiet, iżda kien hemm oħrajn li ħadu impenn li ħajamlu hekk mill-iktar fis possibbli. Li aħna niżguraw li jkun hemm kundizzjonijiet ta' ħidma tajbin, u daqshekk importanti daqs li niżguraw li jkun hemm ċaqli ħieles, u importanti li kulħadd kun jista' jgawdi minn trattament u l-istess u gwali. Għandhom jingħataw tagħmir ta' protezzjoni u jekk ikun hemm bżonn għandhom jingħataw ukoll akkomodazzjoni tajba u adattata skont ir-rispett naturalment tar-regoli ta' distanzjament soċjali. L-istati membri għandhom jieħdu impenn ukoll biex jagħtu iktar livell ta' sigurtà u protezzjoni lill ċittadini kollha naħsbu illi dan jista' jiffaċilitaw ukoll iċ-ċaqliq ħieles tal ċittadini jwassal l-sistema ta' sigurtà soċjali tajba. Jiena nixtieq ningrazzja ħafna lill parlament talli baqgħu jsemmu u jagħtu priorità lil dan il-grupp vulnerabbli ta' ma' qed nistenna bil-ħerqa nisma' l-interventi tagħkom matul dan id-dibattitu. Grazzi. Grazzi ħafna issa għandna lill-Kummissarju Schmidt li kjoġbok. Sur President, membri onorevoli, il-ċaqli u l-moviment ħieles ta' ċittadini Ewropej u tal-ħaddiema huwa prinċipju importanti tal-Unjoni Ewropej. Hemm ħafna Ewropej illi jaħdmu jew jgħixu f'pajjiż ieħor mhux dak ta' fej twildu. Naħsbu li hemm xi iktar minn nofs miljun ħaddiem li qegħdin ikunu konsidrati bħala ħaddiema staġjonali. Il-kriżi tal-COVID-19 waslet biex ikollha impatt fuq ċaqli ħieles tal-ħaddiema kif rajna wkoll fid-dibattiti ta' qabel. Ir-rwol tal-Kummissjoni huwa ċara aħna rajna li kien hemm ċaqli eh, eh, iċċaqliq ħieles kien ristret fi 30 ta' Mejju kien hemm il-komunikazzjoni fuq il-ċaqliq ħieles ta' dawn il-ħaddiema. Il-lan kien illi dawk il-ħaddiema illi huma ħaddiema staġjonali li jaħdmu pajjiż ieħor li huma meqjusa bħala ħaddiema ta' importanza kbira għandhom ikollhom aċċess għal eh, pajjiż fejn jaħdmu jiena Naħseb illi semmew ħafna frontline workers, iżda mhux biss dawk huma importanti, hemm ħafna ħaddiema staġjonali wkoll illi kellhom rwol indispensabbli importanti ħafna u ħadmu wkoll biex ikollna aħna e, affarijiet li huma importanti ħafna li jixin tagħna bħal pereżempju prodotti tal-ikel. Il-Kummissjoni pubblikat ukoll fact sheet ta' mistoqsijiet u tweġibiet li tinkludi wkoll informazzjoni fuq eh, il-ħaddiema eh, stazzjonati u ħaddiema staġjonali. Għabbażi ta' ma' mal istati membri aħna issa nistgħu ngħidu li dawn il-linja gwida kellhom verament effett pożittiv aħna nkomplu nanalizzaw il-progress l ntlaħaq dawn huma affarijiet li huma verament importanti u proporzjonati ħalli bekk nissiltu kontra t-frix tal-virus ma jkunx hemm diskriminazzjoni. Setturi importanti tal-ekonomija Ewropea, b'mod partikolari settur tat-turiżmu tal-agrikoltura ħajkollhom bżonn l-appoġġ tal-ħaddiema staġjonali għal ċertu perjodi tas-sena. Il-ħaddiema staġjonali ħafna drabi jkunu vulnerabbli għal kundizzjonijiet eh, tax xogħol prekarji aċċess għas servizzi pubbliċi kif ukoll akkomodazzjoni deċenti. Jekk aħna niksru l liġi tas-suq tax-xogħol ma nagħtuhomx biżżejjed sigurtà soċjali, bekk aħna ħan nimbottawhom iktar qrib lejn eh, xogħol li mm, biex jagħmluh ma jirreġistrawx pereżempju nkella li jkunu abbużati u rigoli u jkunu abbużati wkoll, jien naħseb li ħafna ħaddiema staġjonali ilhom jaffaċċaw din ir-realtà għal ħafna eh, żmien. Iżda situazzjoni sitwazzjoni kienet da titwa titjib dan l-aħħar minħabba li l-kundizzjonijiet eh, ta' restrizzjonijiet qed ikunu indirizzati u dak li fadal għandhom kun indirizzati u jitneħħew jiena naħseb li dan il-prinċipju huwa verament importanti. Trattament ugwali u l-ebda tip ta' diskriminazzjoni tal-ħaddiema mobbli u staġjonali tal-Unjoni Ewropea. Dan jista' jiżgura l-aħjar tip ta' protezzjoni għal ħaddiema anke għal eh, ħaddima li jaħdmu b'mod transkonfinali u għal-ħaddima staġjonali, għal-ħaddima staġjonali aħna rridu nibqgħu intennu li huma għandhom ikollhom l-istess drittijiet bħal dawk li jgħixu jew huma residenti f'dak il-pajjiż fejn huma jaħdmu trattament igwali għalli għandu għandna jkollna l-istess tip ta' trattament u rispett ta' regoli. U anke minħabba li ċertu setturi tal-ekonomija, speċjalment is-settur tal-bidja kollu bżonn l-appoġġ tal-ħadima eh, staġjonali, Intalab ukoll li l-Kummissjoni tistabilixxi proċeduri speċifiċi ħalibek niskuraw li jkun hemm ċirkolazzjoni tajba u ħielsa għal dawn il-membri. F'dan il-kuntest nixtieq li nilqa' d dikrazzjoni konġunta fil-kuntest tal-protezzjoni tal-ħaddiema staġjonali li kienet iffirmata fil-15 ta' Mejju mill-imsieħba eh, soċjali anke fil-qasam tal-bidja. Jiena nilqa' ħafna wkoll il- dak li kien imħabbar mill-istati membri ħallibek nikkontrollaw aħjar din l-applikazzjoni. Id-data tagħna tikkonferma li l-attivitajiet stazzjonali huma sposti għal xogħol li mhuwiex eh, iddikjarat jew nies li ma jkunux irreġistrati. F'dan il kuntest huwa importanti ħafna illi aħna nkomplu nitkellmu fuq il-benefiċċji ta' meta wieħed jirreġistra għax-xogħol u jiddikjara x-xogħol li jkun qed jagħmel din hija parti mill-kampanja fil-kuntest tal-pjattaforma illi aħna stabilixxejna biex nindirizzaw ix-xogħol li mhuwiex iddekjarat l-Ewropa wkoll tista' tgħin billi tifoka aktar fuq eh, l-attivitajiet tal-ħaddiema staġjonali u anke iż-żgħażagħ fil-ġejjin qarib kemm eh, il-pjattaforma kif ukoll l-uffiċċju ta' koordinazzjoni ħajkunu trasferiti għal eh, l-awtorità tax-xogħol ukoll. Aħna qegħdin naraw li ħajkun hemm appoġġ tal-infurzar tal-liġi Ewropea brabta mal-mobilità tal-ħaddiema u anke l-koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali fl-Unjoni Ewropea Wieħed mill-lanijiet huwa li aħna niżguraw li daw kollha illi jaħdmu fiktar minn żewġ pajjiżi bħal pereżempju ħaddiema soġġenali għandhom ikunu soġġetti għal liġi tal-istat membru li magħhom huma l-iktar marbuta ħalli bekk ikollhom kopertura minnaħta tas-sistema eh, tas-sigurtà soċjali li tkun tajba il-liġi tas sigurtà soċjali tista' twassal għal xkiel fiha nifissa għal ċaqliq ħieles tal-ċittadini tal-ħaddiema. Jiena konvint illi l-assistenza reċiproka bħal pereżempju konklużjoni ta' ftehim bilaterali u naraw illi dokumenti li jkunu disponibbli bil-lingwi kollha eh, fir rigward tas sigurtà soċjali u l-aċċess tas sigurtà soċjali naħseb din xi ħaġa tista' tgħin ħafna. Issa Il-Kommissjoni diġà ħarġet bi proposta fis-sena 2016 li għadha tkun diskussa bejn il-Parlament u l-Kunsill jiena nixtieq ninkom sabiex nifinalizzaw modernizzazzjoni tar-regoli mill-iktar fis possibbli. Nixtieq nerġa' ntenni li nappoġġa bissieħ l-introduzzjoni mill-ġdid tal- numru ta' sigurtà soċjali Ewropew hekk kif kien mitlub fil-abbozz ta' riżoluzzjoni tagħkom. Nixtieq nitkellem ukoll fuq il- saħħa u sigurtà tal-ħaddiema. Issa minħabba l-kriżi nafu li fuq din ma nistawx niddiżappuntaw li ċittadini tagħna aħna għandna regoli fuq il-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema li japplikaw fil-pajjiżi kollha. Il-mod ta' kif qed isir ix-xogħol ukoll aħna rridu niskuraw illi l-protezzjoni tas-saħħa u tas-sigurtà tal-ħaddiema hija xi ħaġa importanti obbligu tal-ħaddiema li wieħed ikompli analizza r-riski kollha inkluż l-affarijiet il-ġodda u anke nimplementaw il-miżuri adekwati. Jiena naħseb li din hija xi ħaġa li hija importanti wkoll anke fis-setturi fejn il-ħaddiema jistgħu jkunu esposti ħafna il-ħaddiema huma obbligati illi jipprovdu informazzjoni kif ukoll eh, tagħmir ta' protezzjoni anke prodotti biex jistgħu jkollhom ambjent iktar iġeniku. Apparti minn hekk, l-Unjoni Ewropea ħadet ħafna passi biex tappoġġaw tgħin l-Istati Membri anke f'dan il-qasam. Iżda nixtieq inżid illi għandhom ikunu l-Istati Membri r responsabilità tagħhom illi fil-fatt tejn il dawn ħadima staġġjonali li huwa fil-fatt ħarġet bi gwida biex aħna nindirizzaw dan din is-sitwazzjoni ġdida u naħseb li dan qiegħed ikun taxxida għall aspetti tal- tas-saħħa u tas-sigurtà soċjali, protezzjoni u anke dawk qed nipproteġu lil dawk illi huma suscettibbli ħafna u vulnerabbli ħafna. Jiena nixtieq illi nagħtikom eh, garanzija tal-fatt li dinja waħda mill-prijoritajiet għalija fis-snin li ġejjin. Żgur li ħa naħdem mill-qrib mal-membri tal-Parlament Ewropew biex naġġornaw il-qafas tal- sigurtà u tas-saħħa, protezzjoni ta' sigurtà u tas-saħħa fuq il-post tax-xogħol. Ħalli naraw x'tib ta' implikazzjonijiet dan jista' jkollu anke l-iktar ħaddiema vulnerabbli. Aħna maħniex ħaninsew illi ħafna mill-ħaddiema staġjonali kienu importanti ħafna f'din il-kriżi tal-COVID u aħna rajna illi dawn kienu verament importanti anke biex dawn jidħlu fl-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb illi Anke f'Marzu aħna tajna parir il-Stati membri biex jippermettu l-ħaddiema staġjonali biex jidħlu fiż-żona Schengen biex jagħdu fil-qasam tal-bidja. Jiena naħseb illi kontribuzzjoni tagħkom jistgħu jkunu verament sirja biex nfasslu l-politika fil-ġejjieni, aħna rridu niskuraw il-drittijiet tal-ħaddiema staġjonali jkunu protetti u li regoli tal-Unjoni Ewropea ikunu forzati u l-pilastru tad drittijiet soċjali japplika l kulħadd. Fin Dank, Herr Kommissar Schmidt. Es beginnt nun Herr Kollege. Grazie ħafna, Salon onorevoli Lenners. Spisnis nisimgħu li Schengen se jkollu jala u jkollna nagħlqu l-frontieri esterni forsi xi ħaġa l ġejjin B'xorta ħażina din hija xi ħaġa li rajna daqsxejn minnha diġà. Eh, rajna Le Pen, Wilders oħrajn li l-idea tagħhom huma ħmar il-lejl għal miljuni ta' Ewropej li ma jkunux jistgħu kieku ikollhom il-possibilità li jerġgħu jaqdu l-familja tagħhom u anke l-SMEs ukoll jew il-bdiewa li jkollhom il-frawli tagħhom eh, qegħdin imorrulhom fl-għalqa għaliex ma jistgħux jinġabru. Inti timmisja dak li għandek meta titilfu. Ma nixtiequx li jkollna frontieri esterni magħluqa, mhix l-Ewropa li nixtiequ din, nibżgħu li għandna u naħdmu bris ta' suq tax-xogħol ġenwin fejn ix-xogħol jibes huwa valutat u fejn id-drittijiet huma mħarsa. Din hija l-istampa tal-ġejjini li jien għandi għal qalbi. Grazzi, issa l-minuta, is-Sinjura Bischoff. Grazzi ħafna President. Il-bieraħ fil-Ġermanja rajna aktar minn met infezzjoni f'waħda mill-akbar impjanti ta' proċessar tal-laħam fil-Ġermanja. Donnu ma tallimna xejn minn din il-kriżi, mhux qegħdin jittieħdu prekawzjonijiet u issa qegħdin jippruvaw jitfgħu l-ħtija fuq ir-Rumanija u l-Bulgarija fuq l-impjegati tagħhom qegħdin jgħidu li huma ġabu l-virus. Dawn il kundizzjonijiet iridu jispiċċaw u naħseb li din ir-riżoluzzjoni hija pass tajjeb, però mhux biżżejjed li jkun hemm linji gwida, hemm bżonn miżuri b'saħħithom, hemm bżonn intejbu il-liġi Ewropeja hemm bżonn nimplementaw ir-regoli li għandna diġà. U punt ieħor li nixtieq nagħmel issa u dan huwa li l-ħaddiema traskonfinali kollha jekk joġobkom il-fruntiera ingħalqet, però taqtawx qalbkom li ikun hemm suq ibbażat fuq il-mobilità, il-Parlament jixtieq li jkollna dan. Grazzi ħafna. Kollega Ċolos. Kummissarju, grazzi ħafna l-ewwel net irridu naraw x'inhu s-suġġett ta' riżoluzzjoni il-ħaddiema staġjonali u finali dawn jgħinu ħafna għal oqsma ekonomiċi hemm ħafna ċittadini li jitilqu mill-familji tagħhom biex jiċċaqalqu mill pajjiżi bħal Bulgarija, Rumanija u jmorru pajjiżi oħrajn jgħinu l-ekonomiji ta' stati membri oħrajn. Huma dawn li jibatu flejjes lill familji tagħhom li jkollhom iħallu warajhom. Hemm sensi l-sħiħa ta' oqsma Ewropej li jiddependu fuq dan ix-xogħol u l-kriżi turi li meta dawn iċ-ċittadini ma jistgħux ikunu mobbli, ma jistgħux jaqsmu l-frontiera, allura s-sigurtà alimentari tkun ipperikolata bħalma jkunu servizzi oħrajn, it-turiżmu, kura tas-saħħa, kura medika, dan kollu ibati. Naħseb irridu nifhmu l-importanza ta' dawn il-ħaddiema għall-Unjoni Ewropea, għall-Istati Membri, għall-isptarijiet, għal kumpanniji agrikoli kbar u żgħar il-qasam tat trasport u oħrajn hemm bżonn inħarsu lil dawn in-nies. Dan huwa l minimu li jrid isir għaliex mingħajr dawn il-ħaddiema ħafna qsma ekonomiċi ewlenin fl-Ewropa jispiċċaw biex jieqfu. Rajna fil-kriżi li ħafna ħaddiema staġjonali għandhom ukoll akkomodazzjoni ħażina mingħajr l-faċilitajiet sanitarji meħtieġa hemm nies li mietu wkoll id-drittijiet soċjali nqalbu ta' taħt fuq. Għannom tal-grupp tiegħi aħna appoġġajna din ir-riżoluzzjoni, riżoluzzjoni li kienet appoġġjata tajjeb ħafna minn maġġoranza kbira. X'qegħdin ngħidu hawnhekk huwa r rispett tad drittijiet tal-ħaddiema staġjonali li għandu jkollhom kundizzjonijiet ta' xogħol ta' pagi aċċettabbli u rridu nikkastigaw il-minħaddimhom li ma jirrispettawx dawn l-affarijiet. Kulħadd irid jiġbed ħabel wieħed biex niżguraw li jsir dan. Kelli li jmiss. Onorevoli Ġamme, President, Sinjuri, din ir-riżoluzzjoni li suppost ikkonsidra l-ħarsien tal-ħaddiema irrispettivament mill-istatus tagħhom hija problema l-Kummissjoni qiegħda iżżomm ma' natura divina tal-moviment liberu tan-nies il-ħaddiema stazzjonati timplementa l-prinċipju ta' ugwaljanza ta' trattament u non-diskriminazzjoni li imur kontra l prinċipju tan nazzjonalità l-ewwel xi ħaġa qalbna ġifieri ħaddiema trasconfinali u dawn qegħdin imorru kontra l-prinċipju s-sentimenti tan-nies ukoll ġifieri ma nibqgħux nużaw dawn il-ħaddiema u nagħtu prijorità l-ħaddiema tal-post. Grazzi ħafna. Issa Onorevoli Dessute. President Kummissarju Din il-pandemija urriet x'inhuma sitwazzjonijiet prekarji għal 17 miljun ħaddiema prekarji li ħafna minnhom huma ħaddiema staġjonali. Protezzjoni aħjar kienet meħtieġa qabel kriżi, però nnaqqas ta' miżuri ta' miżuri meħtieġa f'dawn l-irtijiet fetħet għajnejn ħafna nies, miżuri ta' saħħa, kontra l-COVID-19 mhux dejjem ikunu rispettati fuq il-post tax-xogħol u għalhekk ikun hemm jiġru ċerti affarijiet il-frontieri wkoll irridu jingħalqu skont il-ħtieġa għandu bżonn ukoll ikun hemm koordinazzjoni tas sistemi ta' sigurtà soċjali dawn il-ħaddiem qegħdin fuq quddiem fl-isptarijiet fid-djar tal-anzjani fl-Awstrija fejn ħafna ħaddiema nisa mill-Bulgarija u r-Rumanija jaħdmu l-overtime ukoll. Eh, jikkostitwixxu forza vitali rridu ntuhom il-ħarsien kollu li jaħtieġu. Din hija kwistjoni ta' sigurtà ta' ġustizzja soċjali. Grazzi ħafna. Issa, Onorevoli Rafalska. Grazzi ħafna Kummissarju, President, Sinjuri. Dawn it tib ta' ħaddiema ġew melquta ħafna mill-coronavirus. Dan wassal ah, eh, għal problemi bil-frontieri u l-impossibilità li dawn il-ħaddiema jmorru lura f'pajjiżhom. Dawn in-nies huma aktar dipendenti fuq il-ħaddiema fuq minn ħaddimhom u l-aġenziji li ħadmuhom ukoll l-akkomodazzjoni wkoll spess tkun skarsa u d-drittijiet tagħhom ukoll jiġu ikkalpestati brabta ma' standards ta' sigurtà u l-paga minima dan juri x'inhuma l-problemi li jiffaċċjaw dawn il-ħaddiema staġjonali. U dawn ħafna drabi dawn in-nies jiġu mill-vant, il-pandemija wrid ukoll kif dawn in-nies mhumiex apprezzati dawn huma ta' importanza kbira f'ħafna qsma il-xogħol tagħhom irid ikun apprezzat u l-abbuż għandu jitrażżan. Il-Kummissjoni se tagħmel? Grazzi. Issa minuta. Onorevoli Botenga. Grazzi, kollegi se nivvotaw fuq riżoluzzjoni marbuta mad drittijiet tal-ħaddiema, ħaddiema staġjonali, trasconfinali u dawk stazzjonati. Jiena kuntent li kofirmatarju ta', ta din għal xi wħud minnhom forsi l-ewwel darba li qegħdin tammettu li l-prijorità assoluta tas-suq hija dannuża d-drittijiet tal-ħaddiema forsi għadkom intomx lesti li titkellmu dwar social dumping, jekk jerġa' jibdilkom hemm emenda li ressaqna forsi tappoġġawha. Jiena ninkoraġġixxi u l-pass li qed tieħdu llum qegħdin tgħidu li din il-kriżi fetħedilkom għajnejkom għas sofferenza u sfruttament tal-ħaddiema. Jien ma tantx nemminkom però dak li fetħilkom għajnejkom hija l-pressjoni li qegħdin taraw u l-rabja tal-ħaddiema dawn in-nies ippakjati fil-vannijiet minn Rumanija għal Ġermanja pereżempju, irrispettivament minn xfetħilkom għajnejkom, però l-importanti għalija huwa li naraw kif nistgħu niċċaqalqu minn hawnhekk għaliex għal oħra għandna riżoluzzjoni non vinkolanti tad-dottaw għandhom Eh, namlu dan li ġej jara, nibdlu r-regoli Ewropej biex niżguraw li fil-verità drittijiet tal-ħaddiema igawdu priorità eh, u ma jkunux sottomessi għas-suq. Grazzi, issa Oh, Onorevoli Rondinelli, grazzi President il-pandemija u rrej u li dawn il-ġimmat l suq tax-xogħol Ewropew aktar integrat minn dak li konna nimmaġinaw. Fimna li mingħajr ċirkolazzjoni libera tal-ħaddiema speċjalment dawk staġjonali trasconfinali oqsma sħaħ ta' produzzjoni għall-Unjoni Ewropea se jimblokkaw. Il-ħaddiema meta jitilqu minn pajjiżhom ta' oriġini jkollhom il-bżonn li jkunu mħarsin bi standards għoljin ta' protezzjoni fejn joqogħdu kif jaħdmu il-paga sa' rikonoxximent sħiħ ta' drittijiet tagħhom miksuba bħala sigurtà soċjali li għalina għandhom ikunu fil-pajjiż fejn il-ħaddiem jagħmel xogħlu u fejn iħallas it-taxxi. L-Unjoni għalina trid tippromuovi l-armonizzazzjoni tal-leġiżlazzjoni nazzjonali tax-xogħol biex issolvi il-dumping ta' salarju u d dumping il-ġdid ukoll ibbażat fuq is-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema. Naħseb li din ir-riżoluzzjoni nistgħu nappoġġawha speċjalment jekk tirrappreżenta l-bażi għal azzjoni leġislattiva ġdida biex tħares il dawn il-ħaddiema u biex telimina l-kompetizzjoni żleali li għadha tikkaratterizza s-suq intern. Grazzi. Onorevoli Ratke. Kollegen, das. Äh, Grazie ħafna, Sur President, eżis kollegi, il-kelma politika l-iktar moda bħalissa hija rilevanza politika u naħseb li dan l-aħħar aħna eh, konkludejna kemm huwa relevanti għas-sistema tagħna is-suq eh, intern u anke eh, ċaqliq ħieles iżda fl-istess ħin durajna wkoll kemm għandna sistema fraġli kien hemm bosta ħaddiema tar-Repubblika Ċeka illi kellhom li jaħdmu pereżempju fl-isptarijiet ehm, Ġermaniż li kellhom jiddeċidu jmorrux id-dar u jisibu mal-familja tagħhom jew inkella jażlu x-xogħol. Kien hemm ehm, min fil-fatt jgħat jitkellem ukoll fuq bosta affarijiet oħrajn li marbutin mas suq waħdini għal ġuni importanti li aħna nipproponu din riżoluzzjoni u issa wasal biex l-Istati membri u l-Kummissjoni jagħmlu xi ħaġa fuq għadi ħalli bekk aħna nkunu nistgħu noħorġu b'ċertu riżultati konkreti. Grazzi. Radke es folgt für zwei Minuten Frau Kollegin Herius. Dank u, voorzitter. Je vraagt je af wat. Grazie, president. Forsi tistaqsu xiddeja għandhom in-nies meta jitkellmu dwar il-migrazzjoni tal-ħaddiema mill-Rumanija u l-Bulgarija li jaħdmu 18-il sija kuljum. Għalfejn in-nies jgħidu li dawn in-nies għandhom jiġu medda għaliex mardu għandhom id-denja. Immaġinaw xi ħadd li jarmi dal-ħaddiem rumen ma' ġenb it-triq u mbagħad affarijhom. Dawn huma ftit mill-eżempji li narhom f'pajjiżi l-Olanda forsi taraw taħsbu għalfejn in-nies jiċċaqalqu jagħmlu dawn l-affarijiet, inti ma tarmihomx lin-nies mhumiex nies li mhumiex oġġetti li tarmihom, in-nies stazzjonati jew staġjonali jaħdmu fil-qasam tal-ikel u l kundizzjonijiet vera baxxi kulħadd naħseb jaqbel li hemm bżonn issir xi ħaġa fir-riżoluzzjoni tagħna hemm id dwar x'se nagħmlu b'dawn il-problemi u l-isfruttament li qed naraw. Irridu niżguraw li jkun hemm reviżjoni tad-direttiva tal-istazzjonar tal-ħaddiema, rridu niżguraw li dawn in-nies ikollhom akkomodazzjoni xierqa b'kuntratt ta' kirri wkoll u għandu jkun hemm ukoll aktar ispetturi tax-xogħol f'setturi f'riskju u għandu jkun hemm ukoll numru tas sigurtà soċjali. Kummissarju Schmidt eh, m'għandix dubju qed jaħdem fuq dawn l-affarijiet li rajna u se jaħdem b'bażi ta' din ir-riżoluzzjoni li stati membri issa hemm bżonn joħorġu b'miżuri jridu jibdew jaġġixxu. Għaliex Eh, xogħol f'pajjiż Ewropew ieħor huwa dritt pożittiv, huwa dritt tal-ħaddiem, però kulħadd fl-Ewropa jrid jiżgura li jista' jkollu post tax-xogħol sigur. Grazzi ħafna. Issa għal-minuta is-sur Pislaru. dedik. Iva, fil-fatt koordinatur fissem il-grupp Renew Europe u l polonja u l-Ungerija għandha ħafna ħaddiema illi huma meqjusa bħal ħaddiema staġjonali illi joqogħdu anke fil-containers iżda jkolli ngħid illi issa li għaddejna minn din il kriżi naraw illi irrelevanti x'kulur għandek jew li ma nazzjonalità għandek inti kollu kull persuna għandha tkun meqjusa l-istess dawn huma ħaddiema li ma verament importanti għara s-suq wahdini, aħna rridu nkomplu nissiltu anke fil-ġejjini biex ikollna iktar possibiltajiet li wieħed jista' jiċċaqlaq b'mod ħieles illi jgħix il-ħolma Ewropea illi jista' jaħdem ukoll pajjiż ieħor jiena naħseb illi kulħadd għandu responsabilità morali biex dan ikun rispettat issa anke fil-ġejjieni. Grazzi ħafna. Minuta Onorevoli Panza, grazzi kolli ngħid li naqbel b'xi riservi l-kontenut ta' riżoluzzjoni fuq il ħarsien tal-ħaddiema trasconfinali, kategorija mill-quta mill-kriżi tal-COVID-19 brabta mal-Italja hemm aktar minn 100,000 ħaddiem li kuljum jaqbżu l-frontiera biex jaħdmu f'pajjiżi oħra bħal Franza, l-Awstrija, San Marino wkoll elf minnhom jaħdmu fl-Iżvizzera għalhekk importanti li din nestenduha għal pajjiżi ġirien tagħna bħar Renju Unit u l-Iżvizzera b'mod li jkun hemm ħarsien xieraq b'mod li nħarsu l-ħaddiema trasconfinali kollha anke dawk staġjonali li minħabba natura ta' xogħolhom jaqgħu taħt faxxa fraġli ħafna li tamaw l-istati japplikaw tajjeb u mhux bil-paroli biss miżuri ta' ħarsin għal dawk il-ħaddiema trasconfinali u staġjonali li minħabba l-kriżi tal-COVID-19 tilfu xogħolhom. Ovvjament, m'hemmx eh, bżonn li nirregolarizzaw il-migranti klandestini bħalma ġara fl-Italja li kull ma għamel kien li kompla jiġbed minn dawn it-tip ta' migranti fl-Ewropa. Grazzi. Onorevoli Saturi. Grazzi, Sur President, Kummissarju, bil-Covid-19 l-Istati Membri u l-Unjoni Ewropea kienu responsabbli għal ħafna ksur eh, marbutin ma' dan is-suġġett għalqu l-frontieri mingħajr twissija u l-aktar nies vulnerabbli raw abbuż minn ċerti employers mingħajr kopertura ta' sigurtà soċjali mingħajr akkomodazzjoni diċenti jew il-possibilità li jmorru lura pajjiżhom. Nazzjonalisti qegħdin jgħidu li ma jaħdux gost jisimgħu nazzjonalisti huwa li dawn in-nies huma essenzjali. Kulħadd għandu jkollu l-istess drittijiet u dan għandna ngħiduh biċ-ċar. Din ir-riżoluzzjoni tikkostitwixxi progress, però rridu nagħmlu aktar. Wasal iż-żmien li l-Ewropa flok tisfrutta dawn il-ħaddiema tirrikonoxxi l-kontribut tagħhom għall-ekonomija u s-sovranità alimentari tagħna. Eh, drittijiet dawn in-nies għandhom isiru realtà li tkun tassew dritt għalihom issa onorevoli Durix. Grazzi ħafna fl-Unjoni Ewropea diversi ħaddiema stazzjonati u staġjonali sabu ruħhom f'pożizzjoni vulnerabbli eh, inti meta jalqu l-frontieri tittara se tagħmel jew titlef xogħlok jew inkella tkun mifrut mill-familja tiegħek u tibqa' taħdem. Ħafna nies ma setgħux ikomplu jaħdmu kien hemm ħafna oqsma bħat trasport il-bidja wkoll li sofrew minn nuqqas ta' ħaddiema u dan allura issir sitwazzjoni prekarja ħafna. Eżempju, jieħed pereżempju jekk inti jkollok għall-ġejjini. Trid titgħallem din it-talima, żomm il-frontieri miftuħin u s-sigurtà soċjali trid tkun koordinata. Grazzi ħafna. Issa għall minuta Sinjora Xajbi. Insellem il-kulħadd Nitkellem dwar Jasmin, Jasmin, tiġbor il-frott, il-berqu, il-ħawħ, etc. Frott li neħdu gost niklu aħna, hija taħdem 260 sija fix-xar u titħallas b'ċiċri. Għandha problemi wkoll b'riżultat tal-kundizzjoni ta' żjien tax-xogħol. Però mhix koperta mis-sigurtà soċjali lanqas irridu naraw dawn l-affarijiet qegħdin jiġru l-ilmijiet ta' ħaddiema staġjonali li jiġu minn Spanja forsi ġew mill kolumbja għal Ginea jiġu stazzjonati l-Ġermanja postijiet bħal dawn biex jiġbru l-frott. Il-kriżi komplet tiggrava l kundizzjoni ta' dawn il-ħaddiema li spiss waqt il-kriżi inna kellhom akkomodazzjoni ħażina ħafna li komplit tferrex il-COVID. L-isfruttar ta' dawn in-nies irid jieqaf mhux aċċettabbli wasal iż-żmien li l-Unjoni Ewropea tidħol fid-drittijiet ta' dawn in-nies u tikkonsidra d-direttivi kollha relevanti. Kollegin Radaczowski. L-Onorevoli Radaczowski. Mux etna raħawne għet sur President. Naddu għalek għas Sur Buda. Mikrofonu għal-kellim.